Pani Predsedajici. Il-President. Good afternoon. Nofsan it-tajb il-kulħat, kollegi, sinjuri, mela naġġornaw, eh, nibdew is-seduta, minuti tal-bieraħ eh, huma aċċessibbli għal kulħadd hemm xi kommenti le mela adottati nistgħu ngħaddu għall ewwel punt fuq l-aġenda tagħna li huwa dibattitu topiku fuq il-klima u l-emerġenza tal-klima. Hawn għal da dibattu m'għandniex KHDI u m'hemmx proċedura ta' blue cards laqqas. Aw allura nista' niftaħ il-kelma u nistieden lill-awtura Sinjura Dalli. <coughs> Għandek <coughs> il-kelma. Grazzi ċer Grazzi l-kollegi li jinsabu grazzi l-rappresentanti mill-Presidenza Finlandiża li jinsabu fostna nispera li l-emerġenza klimatika jħossuha wkoll il-Konsillu li jinaqdu magħna kemm jista' jkun u l-Kummissjoni wkoll għaddejjin bħalissa minn żmien meta għandna eh, eh, eh, affarijiet li jidhru darba kull sena qegħdin narawhom ta' kull sena jiżdiedu u għandna żieda b'mod sinifikat ta' nirien ukoll. Dawn mhumiex dikarazzjoni tiegħi, imma huma xi wħud mill-konklużjonijiet xejn sbieħ ta' panel tan Nazzjonijiet Uniti ppreżentati fl-aħħar rapport settembru li għadda. Kriżi klimatika, emerġenza klimatika, dawn huma termini li qegħdin jirripetu ruhom fit-toroq tagħna f'dal parlament ukoll. Aħna issa għandna biżejjed minn retorika u kliem żejjed dawk li jgħidu li hemm bżonn indirizzaw bħala emerġenza din il-problema klimatika mbagħad meta niġu għal fatti ma jagħmlu xejn u joqogħdu lura ċittadini li qegħdin ħansu l-prezzoli ta' daw in-nirien u diversi elementi ta' temp eh, qegħdin ibatu għal dan il eh, dan it-temp li qed ikun ta' problema għal ċittadini għalhekk il-grupp essendi talab għal dan il-dibattitu din emerġenza imma li ngħidu li hija tali mhux biżżejjed inti mhux sempliċement tafas il-buttuna tal-alarm meta darek qed tieħu n-nar, imma trid tagħmel xi ħaġa trid tara li n-nar jintefa' u għalhekk aħna rridu nibdew naħdmu bsa minn issa fuq pjan li jinkorpora kollox fuq meta ta' żmien twil u bekkjat minn investimenti finanzjarji u infurzar sura. Għandna bżonn il-flus għat-tranzizzjoni neċessarja sa mis-sena d-dieħla irid tkunu flus eh, pubbliċi u privati wkollha fuq livell nazzjonali u dak Ewropew. Neutralità żero karboniku jrid ikollu l-potenzjal ta' impjiegi ġodda u jassiguraw kompetitività industrijali tani u allura ikollna saħħa li dejjem tiżdied u saħħa tal-pubblik, saħħa pubblika. L-SNDs qegħdin jitolbu għal pjan ambizzjuż ħafna għad dekarbonizzazzjoni biex naslu għal teknoloġiji notfa, biex nassiguraw li jkollna produzzjoni, eh, eh, produzzjoni industrijali nadifa u mod ukoll kif nevitaw eh, nuqqas fl-ikel nuqqas ta' prodotti tal-ikel. U pjanijiet ta' inwaqfu l-pjanijiet ta' deforestazzjoni u eh, teknoloġiji ġodda li u nassiguraw E, stok ta' bini e, illi jkun favur l-enerġija u iktar minn hekk progress soċjali li ma jħalli l-ħadd lura. Qed nitolbu għal azzjoni klimatika e, li tkun ibbażata fuq l-arfien. Għandna bżonn iktar investimenti għall-enerġija li tiġġedded ibbażata fuq l-oċeani u fuels alternattivi u li nirrestawraw u nipproteġu ekosistemi tal-baħar u sorsi ta' ikel. L-arfien qed jiżdied iżda saħtan din jitkellmu. U għan-nażla x'namlu, jew nibqgħu ngħidu ripetutament bħal pappagalli għandna kriżi u ma nagħmlu xejn jew nużaw din l-isfida biex noħorġu minna iktar preparati u iktar b'saħħitna. U aħna l-SNDs naqblu ma tal-aħħar. Grazzi ħafna. Grazzi lilek u issa fisam il-presidenza eh, finlandiza il-Sinjura Ministru Tuprajnen. Onorevoli membri, Presidenta, grazzi tal-istedina ta'kom biex nistieden biex insemma leħni f'dan is-suġġett topiku. It-tibdija fil-klima hija teddida illi illi qiegħda eh, fuq kull pajjiż li nixprunaw azzjoni globali hija importanti iktar minn qabel, speċjalment fil-panel governattiv fil-rapport speċjali dak li għandu xaqsam ma tisħin globali ta' iktar minn 1.5 gradi u dat tisħin globali diġa zdit għal 1% iktar mill-livell mil industrijali minnaj ma nixprunaw l-azzjoni globali e, ma kunux nistgħu nilħqu mal-anijiet tagħna u kompleti tla temperatura. It-tibdil fil-klima qed jikkontribwixxa għad-deterjorazzjoni tal-biodiversità, riżorsi tal-ilma u ekosistemi l-artiku qed jisħon id-doppju tar-rata normali u diġà qiegħed jirriżulta eh, f'konsegwenzi globali u serji. Skont ir-rapport tan-Nazzjonijiet Uniti, il-kontribuzzjonijiet nazzjonali eh, sottomessi eh, mod fil-imkien għadhom lura mill-miri tagħna. Sar iva progress sinifikattiv imma jien qed nara e, e, xprunara d u kuraġġ għal iżjed e, azzjoni klimatika hemm tħassib u għarfien fuq il-klima, fuq it-tibdil fil-klima u l-effetti fuq id-dinja kollha kemm hi. Is-soċjetà ċivili qed tkun attiva, speċjalment iċ-ċittadini u speċjalment iż-żgħażagħ li qed jitolbu għal iżjed azzjoni. L-ingaġġ taż-żgħażagħ tal-lum huwa vitali jekk aħna rridu nimplementaw dak it-tibdil illi jassiguraw li l-pjaneta ħad tkun tajba biex ngħixu fiha għal ġenerazzjonijiet futuri. Is-summit dwar il-klima ix-xar li għadda kien skuża opportunità oħra biex nixprunaw l-azzjonijiet tagħna biex ikunu iktar viċin mal-ftehim ta' Pariġi għanna għarfin rida tajba bejn kulħadd u dan u importanti biex ikollna xift eh, ta' paradigm eh, u għat-tibdil li għandna bżonn f'dan ir-rigward. L-Unjoni Ewropea hija determinata li tgħin li tolli l-ambizzjoni globali, tkompli b'mod suċċess tiddikapilja it-kabbir eh, mill-2000 mill-1979 għal armajn eh, għall-2007 żdiedu tnaqsu l-emissjonijiet serra bi 22%. biex bilan illi naqsu b'mod iktar eh, serju sa' 2020 l-emissjonijiet tagħna. U allura nirrispettaw dak li aħna wedna taħt il-ftejm ta' Pariġi imma nafu li politiki li għandna f'postom bħal Unjoni Ewropea mhux se jkunu biżejt meta nikkonsidraw x'għandna x'għad irridu nagħmlu biex nirrispettaw il-miri tal-ftehim. Allura għandna bżonn naġlu e, fit-tibdil anke fuq is-soċjetà fil-ġsnin li ġejjin għal dan il-lan kif meħtieġ mill-partijiet kollha l-Unjoni Ewropea ħa toħroġ bi strateġija fuq meta ta' żmien twil għat tnaqqis ta' emissjonijiet sal-2020. bil laqna l-preparazzjoni għal din l-istrateġija l kunsill kienet jiddiskuti sa minn Novembru ta' disa ta' sena l-oħra kif nistgħu naslu biex nirrispettaw il-ftehim skont biex konna pjaneta nadifa l kulħadd trasformazzjonijiet soċjetali li għandhom bżonn jeħtieġu sforz mis-setturi kollha tal-ekonomija. U għal din raġuni għal huwa daqshekk importanti f'dan id-dibattitu li dan id-dibattitu ikun jitwessa mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha. Tibdil fil-klima jaffettwa l kulħadd u rridu nġestuh tajjeb b'attenzjoni biex nassiguraw li jkun hemm bilanċ tajjeb għal kulħadd. Ridu nikkunsidraw l ispeċifiċitajiet tal-istati eh, membri kollha biex ħadd ma jibqa' lura. Min-naħa l-oħra, it-tranzizzjoni toffri wkoll opportunitajiet kbar u potenzjal għal tkabbir ekonomiku, impjiegi ġodda, żviluppi teknoloġiċi. Biex nirrealizzaw dan il-potenzjal hemm bżonn investiment fil-innovazzjonijiet eh, biex nassiguraw l-industriji jkunu protetti fil-kuntest globali il-parti kbira mill-istati membri jaqblu din il-neutralità klimatika u diġà li Stati membri poġġew eh, miri nazzjonali. Aħna nissuktaw naħdmu lejn ftehim li fih li jista' jiġbed l-ftehim tal-istati membri kollha u l-Kunsil qed jifinalizza l-linji gwida tiegħu sa qabel sa qabel din is-sena. Grazzi, Sra. President. Grazzi signora Ministru, sa fissam il-Komissjoni, il-Komissarju Ettinger għandu l-kelma. Signor President, grazzi tal-kelma, membri, signori, signora Ministru, President tal- Presidenza Finlandisa jett nirrappreżenta lill-kollega tiegħi Kummissarju Kaneta li ma stax jiġi u kelli diskussjoni miegħu qabel il-Parlament ġdid u l-Kummissjoni li dieħla naħseb għamlet sew li poġġiet il-protezzjoni sostenibilità klimatika u protezzjoni bħala prijorità mal-baġit kollu kemm hu. Ix-xogħol tal-parlamentari fl-aħħar leġislatura kienu qed jaħdmu fuq dan m'aħniex fil-bidu tax-xogħol ta' din il-politika u żvilupp ta' regoli komuni u standards u strumenti ta' appoġġ. Mad-dinja nistgħu ngħidu li l-Ewropa fil-fatt uriet ambizzjoni kbira. Qabel qabel Pariġi manka wara il-ftehim ta' Pariġi u qed inżommu malanijiet ta' inqas minn 2% żieda fit-temperatura jew possibilment nieqes 1.5% ċentigradi. Din hi ħaġa serja kif hija għal ħaddieħor mhux għal kulħadd mid-dehra fid-dinja. Jagħmel sens li jkollna approċċ Ewropew. Allura, aħna nħossu li soluzzjonijiet nazzjonali huma it-tieni l-aħjar soluzzjoni. Irridu jkollna Ewropanizzazzjoni eh, f'din l-attività li għandna favur l-ambjent. Għandna kaxxa tal-odda li tista' permezz tagħha tista' jistgħu jitnaqsu l-emissjonijiet u dan dan mhux bil-forsi ikun ta' pis amministrattiv biex innaqsu l-emissjonijiet bejn l-2020 u 2030 is-sistema ETS taħdem għall-enerġija għall-industrija tal-enerġija u ma tinkludix mobilità, trasport. jew bini, djar, tisħin elettriku, jew agrikoltura. Jiena naħseb li għall-Kummissjoni ġdida u għall-Parlamenti ġdid tkun interessanti li wieħed jiddiskuti jekk dawn l-ITS nistgħu x'inwessawhom għal emissjonijiet tat traffiku, trasport u tisħin u tiksieħ u użu ta' elettriku fid-djar ukoll hemm approċċi inizjali għal dan f'xi stati membri, imma fis-suq uniku soluzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu tal-ewwel għażla. Allura x'inhuma l-istrumenti possibbli li l-Kummissjoni tista' toħroġ bihom? Franz Timmermans qed jieħu l-mexxej it-tmexxija hawnhekk fil-Kummissjoni van der Leyen allura qed noqgħod ftit lura hawnhekk illum għax fidejh fil-fatt fil-fatt fidejn eh, fi żmien mid-ġurnata mill-bidu tal-ħidma tal-Kummissjoni ġdida għandu jitkellem fuq il-verifiki li għandhom isiru ma huwa ċar. L-ewwel ħaġa qed inserħu fuq new teknoloġija ġdida teknoloġiji moderni illi huma effiċjenti f'dak li għandu x'taqsam enerġija li jnaqsu l-emissjonijiet u jistgħu jagħmlu kontribut importanti u hawnhekk il-Horizon Europe jista' jkun importanti hawnhekk it-tieni fil-futur inħossu li ħajkun hemm kontinwazzjoni ta' ETS u possibilment noħorġu kwant kwantitajiet u bekk innaqsu l-prezz għal kull tunnellata. Hawnhekk il-Parlament qiegħed fl-attenzjoni fin-qalba tad-diskussjoni li nirrakkomanda jien huwa li di għandna nerġgħu inżuruha. It-tielet għandna 40% tnaqqis bħala għan u l-miżuri li ttieħdu mill-leġislatura ta' qabel fuq il-pakket ta' mobilità, Abbażi tal-kalkoli tagħna nistgħu naslu għal 40% fl-2030, forsi anke 45%. Issa qed nitkellmu fuq 50 jew saħansitra iżjed jien naħseb verifiki tal-impatt għandhom ikunu rakkomandati u mbagħad niddiskutu jekk il-pakkett tal-aħħar parlament jistax jiżdied ikunx kontinu inkomplux bih jew jiġi revedut u dan jiġi għal l-FTAs ukoll. L-Ewropa hija responsabbli minn eh, grad kbir ta' emissjonijiet ta' karbonju u tnaqqis tal-emissjonijiet jagħmel ħafna u ħafna sens. L-Ewropa und <coughs> dann auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz für uns und für unsere Vertragspartner ein wichtiger. Qed nitkellmu hawnhekk pajjiżi Asjatiċi illi huma suġġett ta' ftehim kummerċjali ma imsieħba tagħna. Irridu naraw jekk għall-importazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea għandniex eh, nevitaw il-rilax tal-karbonju biex ma jkunx hemm kompetizzjoni, forsi prezzijiet ta' CO2 wkoll għandhom ikollhom taxxi fuqhom jew miżati fuqhom. Di xi ħaġa li s-Sinra von der Leyen tħass li għandna bżonn nanalizzaw. Jidinaw jekk hux konformi ma' WTO pereżempju, kif dan huwa konformi mal liġi ta' kompetizzjoni. <coughs> Forsi jridu naċċettaw il- disgwiti kummerċjali il gwerri kummerċjali jekk jitqisu bħala neċessarji mill-amerika irridu naraw jekk il-spejjeż u l-benefiċċji huma bbilanċjati l-mff il-ġdid qed naraw mill-presidenza jekk inħarsu lejn mainstreaming ta' 25% tal-investituri investimenti kollha u l-infiq kollu għandu jkun marbut ma' l-dedikazzjoni għal ħarsien tal-klima. Qed nitkellmu fuq 40 biljun kollox fis-sena, 40 fil-mija tal-ewwel programm u bad 60 fil-mija meta qablu ma' 60 fil-mija programmi ta' qabel. Però dawk mhumiex marbuta mill-ħarsien tal-klima, ġifieri ħadd ma ħadd jieħu xejn minnhom. Fil-MFF nittamaw illi ħajkun hemm transizzjoni ġusta lejn bibidla ta' dan għax għandek eh, 41 reġun tal fejn iħaffru għal faħam u biex jkun sew trattaw dawn il-bidliet strutturali f'dawn ir-reġuni Mela jrid ikun hemm il-tneħħija gradwali il-phasing out tal-faħam għat-tisħin. Għaldaqstant l-lan huwa li ma jistax ikun hemm żvantaġġ għax-xogħol jew impjegati jew ġustizzja soċjali f'din it-transizzjoni. Il-Kummissjoni qed tippjana idejat fuq dan fuq kif dan din it-transizzjoni għandha tiġi infassla u x'tip ta' kondizzjonijiet huma neċessarji għal dawn ir-riżorsi kull tip ta' input ta' dan il-parlament fit ġimgħat li ġejjin ħajkunu apprezzati ferm. EU Invest pereżempju il-banek strutturali tal-Ewropa. ħajkunu parti mill-Green Deal. Dawn il-fondi kif ħajintużaw għal fondi pubbliċi u privati u kif nistgħu nattivaw mod effiċjenti. Id-dibattitu tiegħek huwa bidu. Dak li qed jipproponu von der Leyen u Timmermans huma bażi tajba għad-diskussjonijiet. Dan huwa li nkomplu x-xogħol tal-Kommissjoni l-Antika fil-Parlament biex nżommu id-direzzjoni imma forsi nħaffu ftit l-affarijiet. Grazzi. very much and now on behalf of the political Issa fissem il-gruppi politiċi fissem il-grupp tal-IPP għal żewġ minuti Onorevoli Delange. Iva, grazzi tassew, Sinjura Ċer. U ċar illi meta inti tiġi biex jitrattar bidla fil-klima hija waħda mill-ikbar sfidi ta' żminna u fil-fatt kif intqal minn ħafna priorija priorità ta' komissjoni ġdida. Jina bħala demokristjana jina nasab li din il-pjanta mhijiex tagħna. Aħna qegħdin inżommuha għal ġenerazzjonijiet li jmiss imma lura għandna il-dmir illi nħarsu għal ħaddieħor. U dan id-dibattitu żgur ħanaraw illi ħaj ikun hemm juri s-seba' tan-nofs għal din id-diskors milli jgħidlek illi dan il-dawn il-bidla fil-klima ma teżistix. Umbat ħajkun hemm min jgħidlek x'għandek tagħmel, x'm'għandekx tagħmel, li għandek tinsula darek li inti tittixxi Tesla, anki jekk inti għadek qastaf kif ħaġġebbet il-flus għal ħar tax-xar. Allura li Pippi tħoss li għandhom bżonn mod ieħor illi jitratta il-bidla fil-klima imma titqis iċ-ċittadini illi mhux ħadd titfal peace fuq spallejn dawk li ma jistax jifilħu il peace u li ma jħalli ħadd warajh. U illi faċli li wieħed jaqas jitkellem fuq fond tranzizzjoni, imma fil-ferma tal-IPP aħna ma nix bżonn biss li jkollna ftehim aħdar ekoloġiku u wieħed klimatiku imma l-istrateġija industrijali tagħna tkun waħda b'saħħitha biex tkun industrija nadifa li żomm ix-xogħol il-postijiet tax-xogħol għal min għandha bżonnu. Eh, hekk eżis kollegi, titkellmu fuq is-sostenibilità fit tliet mezzi iva, sostenibilità li huwa ambjentali, jitratta l-bidla fil-klima, li huwa soċjali u anki ekonomiku. Mela aħna rridu industrija b'saħħitha sabiex naraw illi aħna wkoll nistgħu nagħtu dak li aħna nwedu fuq il-bidla fil-klima jekk il-kollegi jixtiequ jaħdmu fuq dawn it-tliet aspetti minn l-IPP ser jistgħu jisar jimxu jitfit magħhom. Issa nfisem il- is soċjaldemokratiċi u l-Alleanza Progressiva, Norevoli Frizzon. Grazzi. Nifel ħafna. U nati ħafna importanza l panel internazzjonali ta' ġnus maquda fuq il-klima. Istima hija illi huwa fil-fatt possibbli li inti treġġa' lura din ix-xejra u li tħares il-ftemi ta' Pariġi imma wieħed irid jaġixxi lum qabel għada. U l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna hawnhekk xtaqdi. Bħala soċjalista huwa importanti li li naraw li l-Ewropa turi triq biex naslu għas-soċjetà li tħares il-klima importanti illi aħna naqsu l-emissjonijiet fil-qafas tal-politika enerġetika tal-unjoni aħna rridu li jkollna enerġija proprja nevitaw l-emissjonijiet tat trasport tal-enerġija aħna rridu sewġ nagħlqu għajnina dawn il-problemi aħna rridu naqsu dawn l-emissjonijiet hija xi ħaġa ovvja di u rridu nagħmlu dan mill-aktar fis u iktar milli qed nagħmlu bħalissa billi ovvjament nirrispettaw ukoll il-ftehim ta' pariġi ma biex nagħmlu dan irridu li fuq livell politiku aħna nuru niruna t-triq u aħna soċjalisti lesti ta' dan huwa ovvju għalina li aħna rridu niddefendu soċjetà ekoloġika u soċjali aħna konvinti li aħna ħin nixxinna flimkien aħna lesti Illi niddefendu t-tnejn ġifieri li naqsu l-emissjonijiet u ntejbu t-tisħiħ ekonomiku. Huwa hekk illi aħna nkunu nistgħu noħolqu xogħol ġdid. Huwa hekk illi s-suq tax-xogħol ser jinbidel. Aħna r responsabilità tagħna hija li ngħinu li jkun hemm żvilupp ta' kompetenzi tax-ċittadini biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan il-tibdil. Huwa importanti ħafna li nifhmu illi huwa għana li rridu niddefendu. Jiena minn niġi mill-Iżvezja, pajjiż fejn il-Gvern Soċjalist jħares il-ġlieda għall-klima u jinvesti għall-ġejjieni. Aħna rridu jirnexxilna flimkien imma aħna rridu għal hawnhekk ngħinu lil Greta lil kull minnu qed jinvolvi ruħu bħala żgħażagħ fil-bidla klimatika. Grazzi fisem ir-Renew Europe, Onorevoli Rodriguez Ragobos. Presidenta. Grazie, President. Kollegi, Mill-grupp tiegħi eh, nafu li ħadd ma jista' jibqa' barra l lebna l-istituzzjoni leġislatur jew gvern ma jibqa' barra minn dak li qed jiġri fil-tibdil tal-klima li qed joħloq ħafna eh, soffriment għanna ftit ħin biex nikkontrollaw iż-żida eh, fis-sħana u għanna bżonn nkun nieħdu miżuri verament qawwijin uh, u ħafna iżjed minn dak li minna fil-modi. 93% ta' ċittadini Ewropej jħossu li huma problema serja. Huma iż-żgħażagħ tfaltana li jħossu li huwa problema urġenti, hija kriżi, kriżi ta' klima u għalhekk joħorġu kull ġimma biex e, jitolbuna naġixxu. Pjaneta li huwa limitat qed nikkonsmaw wisq risorsi u qed ikonna wisq narmu wisq. U naħlu il-98% ta' dak li nipproduċu. Kif ħankunu kapaċi nirrelazzjonaw u namlu sistema ta' produzzjoni u konsum li jarredit raġonevole. Sistema ta' ekonomija ċirkolari li tbiddel il-paradigma tal-reċiklaċ ikonna eh, eh, situazzjoni fej dak li kollu li nużaw għandhom jiġu mħarsin biex l-bliet ikunu differenti, ħodor fejn jiexu l-70% tal-popolazzjoni u naħdmu f-sistema f-kampinetta biex neħu l-karbonju. Għanna bżon ninvolvu l fatturi kollha hija trasversali u globali. Ehm, għanna problema għannix governanza globali li hija vinkulanti. Ftehim huwa kollu volontarju għalek l-ftejim ta' New York kienet importanti u għallu li għanna bżon li ġibu zjed ftejim fuq il-mejda, iżjed b'saħħithom. L-Unjoni Ewropea kienet ambizzjuża, il-Green Deal huwa gwida tajba, huwa eh, mappa tajba. U mappa tajjeb, għanna bżon nkunu konxenti jek ma jkunu ma nippartawx kullħat ma nistawx ikunna suċċess, grazzi. Group of the Greens European Grazzi fisem il-ħodor onorevoli Eichhout, żewġ minuti. Grazzi. Grazzi lil kulħadd Se poġġiżi dan il-punt fuq l-aġenda taħt it-titlu Klima u Emerġenza Ekoloġika. Kruċjali di għax biex nejt is-sewwa Sur Essinger, meta jiena nisimek titkellem, mhux qed nħoss li għandna xi kriżi urġenti. Imma din hija l-problema. Il-Kummissjoni qed titkellem fuq il-miri daħal fisse, u għedan d ġira fuq ħames nilu daw. Imma xjenza s-sejla mxiet il-qoddim. Jek inti taqra il-rapporti kollha xjentifiċi li ħerġin għabbażi ta' kuljum juri li aħna qegħdin situazzjoni urġenti qed nitkellmu fuq ġejjini tagħna u opportunitajiet ukoll hawnhekk qed nirreferu għalihom biex inbidlu l-ekonomija tagħna li qiegħda mhux biss twassal ir-riżultati fuq in-newtralità klimatika ma xogħol ġdid, imma Din informazzjoni kollha xorta l-Kunsil ma jistax jaqblu fuq din neutralità klimatika sa forsi issa f'Diċembru. Tom iktar minn sena. U s-sena diħla qabel għanna sena biss qabel ma nibdew ftejm ta' Pariġi, għanna għodin nitzlu bl-istess miri li binna fuq ħames snin dimmi urġenza, mhux urġenza li jridu ċittadini, l-urġenza titkun iktar ċara mhux biss mill-laqgħa ta' dibattitu imma azzjoni mill-Kunsill, mill-Kummissjoni, anke din is-sala għaliex dejjem sabiħ li toqgħod tisma' kemm tkun dibattiti sbieħ imma mbagħad. E, meta tkun fuq il-politika anke is-sala mhux qegħdin nagħmlu sew, għalik illum qed niddiskutu l-riforma agrikola. Il-settur agrikolu huwa settur importanti li jista' jtien riżultati fuq l-azzjoni klimatika, imma jiena qed nisfida l-kollegi tiegħi biex jagħtuna riżultati biex mhux biss jadmi jaddu jikollhom krim sabiħ, imma li jaddu għal-fatti biex ikonu riforma li ta' sew ekoloġika u mhux sempliċiment nejnu il-rizitat il-kbar. Issa fuq il-kommerċ, id naraw li ftamit kummerċali tagħna huma wkoll allinjati mal-miri tagħna tal-klima ġifir ma jistax ikun għadhom il-kapitlu sustainabilità li jispiċċaw qatt irid ikunu vinkolanti biex interessalment ikunu qegħdin imbutaw l-qudiem l unġenza illi eh, nkun mex qudiem urġenza li aħna tassew għandna bżonn. Grazzi fissem il-ID il-Orvin Soldone. Grazzi, soċjalisti proponew illi s-suġġett prinċipali ta' dan ta' din il-plenarja tkun l-emerġenza klimatika u ekoloġika li emerġenti. Imma ġara darba, e, darba nisimaw konna l-Unjoni kienet ħossib l-iktar dajfa l-poplu, imma Il-taffert bidlu jina suppost, so jina konna nil isma' fuq il-minnaħa ta' xelluk, l-soċjali, il-pagi baxxi, ma' mandiċ tajjena għax mux moda issa. Eh, issa naħarsu lej Greta, studenti kollha li qegħdin jimmanifestaw biex ma jmux skola. Huma qegħdin jgħidulna ehm, x'għandha tagħmel l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea tgħid il-kontinent kollu li iddaħħal ehm, programmi li mhum jistax ikun jiġu mweta mhux realistiċi fis-skadenzi tagħhom u l-pjanijiet mhumiex utli. U bosta drabi anzi ħażina li xikondom impat impatt fuq il- Eh, effetti riproduttivi bħala eh, eh, produttivi kbar. U aħna ma jistax ikun nibqgħu sejrin dinja ta' politika bis-slogans li jendu xaqsam biss bil-kustinijiet ambjentali li jiena nixtieq nisma' naqra prioritajiet u l-emerġenzi eżattament sew xinuma. On behalf of the European Conservative and Reformist fl-isem l-ICR għal-minuta u nofs u l-Onorevoli Vondre. Grazzi. Aħna konservattivi, jiġifieri nħassu li l-ambjent għana rridu naddoħ li tfal tagħna għada aħjar burqar milli aħna wirdnija, iżda fl-istess waqt irridu ngħidu kif inhi. Dan il-Green Deal ħajsu ħafna spejjeż. U għajam ħsara probabbilment li persuni li għandhom tħul baxx jew medju. U anki ħamxa jitratta l-pajjiżi kollha bl-istess mod u mhux se jkun eżerċizzju illi ħajna xie jekk ċejna oħrajn ma jagħtux każ, għalluru, allura aħna rridu naraw illi jkun hemm evalwazzjoni tajba tal evalwazzjoni tal-attivitajiet tagħna s'issa ma naraw xejn minn dan. Irrid ikun hemm programm irridu naraw se nagħmlu b'rabta mal stati membri vulnerabbli u persuni oħra ta' tħur baxx fis-soċjetajiet tagħna u fl-aħħar mhux lanqas m'għamilx sens illi mmexxu l quddiem fuq l-impenji tagħna jekk ħadd ieħor ma jridx jagħmel dan l-impenn lanqas. Eh, hemm proverbju fil-Repubblika Ċeka li tgħid illi il-triq it-triq lejn mm, l-inferm minn imlija intenzjonijiet tajbin. il-President Macron kellu ħafna intenzjonijiet tajbin u mbagħad il kellek il-yellow vests li niżlu fit-toroq bibxi protestaw. Ġifiri, jiena ma nistriċ li konna dawn it-tip ta' xenarju li aħna rajna sena li għaddit. Grazzi. Fisem il-Goa NGL Onorevoli Mattias. Grazzi, sur Ettinger jimu sannejti li qed staġeb imma frustrata jkolli ngħid. Kodarba inti titkella fuq emerġenza klimatika, nbidla fil-klima. U għanna problemi ġodda, minti għadek qed dur li soluzzjonijiet antiki li mhux qed jaħdmu. aħna rridu nisimgħu fuq prioritajiet u intu qed titkellem fuq kwotas kommerċjali, emissjonijiet ta' karbonju, hemm kuber tal-emissjonijiet, partit tal-emissjonijiet ma jistax għodu sejrin ma jistax ġiġilida permezz ta' miżuri ħodor u ekoloġiċi mingħajr ma tħares sew lejn is-sistema li għandna bħalissa billi tagħti iktar investiment u tiġġieled favur is-ġustizzja soċjali u l-klima jiena nifhem illi ħadd qed jagħti widem liċ-ċittadini imma irridu fil natu nagħtuhom widem fl-aħħar mill-aħħar kull manna pjena ta' waħda rridu naraw kif suwa Issa għal xejn ħanoqgħod nitkellmu fuq ehm, ftejjim ġdid aħdar il-Green Deal jekk aħna laqas biża pjan ta' veru għalih. Grazzi għal NI Enrevoli Evi. Grazzi, jiena eh, naqbel ma dawk li qalu il-kollegi Mattia Sekawte eh, jiena Naħseb li għaxen noqdu nitkellmu fuq iktar miżuri jekk aħna għadna qas biss morna mkien f'dak li konna li ħandaħlu qabel. Mhux qegħdin nifukaw fuq sens ta' urġenza li qegħdin fiha u għal daqstant jiena nixtieq inressaq Punt ieħor tal-limitu massimo għaliex il-bidla fil-klima u l-bidla għal-bidla klimatika ma jistax tkun ġejja lil lin minn dik tal-limitu massimu threshold aħna għandna bżonn eh, mijiet eluf ta' snin biex noħolqu art ġdida biex xumpat tiġi xi maltempata u tkaxkar kollox bħalma ġara fil-Ligurja. Aħna nonfuqu disa tonnellati ewra fis-sena Eh, u dan huwa estremament, estremament kbar. Ħafna territorju agrikoli fl-Italja jiġu eh, jieħolhom erożjoni li jiswew biljuni fis-sena u l-Italja qed titlef 24% tal-art. Mhijiex biss problema Taljana, Franza, Spanja, dan kollha qegħdin fl-istess kundizzjoni. Jiena naf li l-Kommissjoni ħabra strateġija fuq il-biodiversità u nittama li jibdin l-istrateġija ħatoqgħod attent għal ħarsim tal-ħamrija hija parti kbira mill-biodiversità. Jiena naħseb li għandna bżonn għan tal-neutralità sal-2030 għaliex mingħajr protezzjoni tal-ħamrija aħna mhux nkunu nistgħu jkollna miżuri klimatiċi tajbin u għandna bżonn pakket klimatiku olistiku illi jqis ukoll ix-xogħol li jsir tal oċiġenat eh, u ta' persuni li jagħmlu dan fuq livell u skala żgħira ma li jagħmlu li jridu. Grazzi, sur Vajs. Grazzi, eżis kollegi. Grazzi tal poġġejt il-klima fuq l-agenda tagħna. E, dan huwa finu fuqtu ħafna għaliex daqser ikonna il-Green Deal Ewropew quddiemna. Aħna rridu naraw il-mistoqsijiet, irridu ngħinu xulxin sabiex ikonna it-weġibiet tajbin u l-odda tajbin. U aħna rridu nagħmlu dan mingħajr ma jkollna kompetitiv ta' fl-Ewropa, mingħajr ma nitilfu xogħol aħna nistgħu um, naraw il-bidla fil-klima illi għandna bħala mm, sfida, imma bħala opportunità wkoll, opportunità ta' negozju ekonomiku. Dan idu naħsbu dawn l-opportunitajiet. U dan idu nagħmluh mill-qrib mal-disa mit-telf SMI li huma s-sinsla ekonomika tal-Ewropa. L-suq huwa l-ikbar muskolu fis-soċjetà u rridu nuru li l-Unjoni tuża dan mod taqli u effettiv eh, biex l isforzi li nagħmlu joħolqu iktar xogħol u iktar kompetittività. Jiġifieri hemm affarijiet tajbin fiha. Din hija loġika prattika li PP hekk taħsibha u tara u hekk għandha taħdem. Hija biss unjoni li tista' twass temmen fil-kummerċ ħieles u n negozji ehm, tista' tgħin il-pjaneta billi titratta tranzizzjoni ekoloġika mod siewi. Guteland. Grazzi ħafna, noddi wissa għal Sinjura Guteland. Grazzi ħafna. Din nishtiq kiku n nis jaġixxu kiku id-dar tagħhom isub li d-dar tagħhom qiegħda tinħaraq. Is-sitwazzjoni hija hekk qed naraw rapport wara l-ieħor minn nista' xjenza qed naraw ħafna studji li jikkonfermaw lil xurxin juru l Ewropa l-pieta d-dinja għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa dwar it-tibdil fil-klima. Huwa faċli li wieħed eh, jidħol f'depressjoni tħoss mux mhux ta' għamel xejn. Imma dejjem ikun diżjed lam qabel ma jisbaħ. Għandna bżonn iżjed innovazzjoni, iżjed eh, speranza fl europa Ma biex nagħmlu hekk għandna bżonn nkunu pionier, għandna bżonn nuru triq. Għax l-Ewropa għandha responsabiltajiet ċari Għanna għandna bżonn ninvestu u nistgħu nagħmlu hekk jekk aħna nażlu l-innovazzjoni, nażlu l-noħol impiegi ħodor u li huwa dak li għandna bżonna jekk għandna ħankunu kompetittivi u nkunu fuq qoddim fit-tibdil. Aħna l-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi l-għażla hija ċara. Għandna opportunità hawnhekk biex nuru li għandna ambizjużi fl-Unjoni Ewropea u naqtaw l-emissjoni ta' CO2 naqas 25% sal-2030. Għanna bżon niqfu ma nkomplux nissussidjaw dak is-setturu li jużaw il-fuels tal-fossili għax dawn is sussidji imorru kontra l-azzjoni tal-klima li għandna bżonn. Illum għad għandna setturi li nis ma jafux dwarhom, ma jaħsbux dwarhom, ma li għandhom bżonn li ikunu eh, ikollhom eh, miriet iffokati, azzjoni per esempio, opportunità biex l europa tkun pioniera. Grazzi ħafna. Grazzi. Fid-daw tal-emerġenza klimatika jina dejjem għandi din il-immaġni f'maħħi li aħna isna il-baħara li jaraw il-tempesta ġejja u ma nagħmlu xejn, ma nagħmlu xejn. Is-sitwazzjoni qed għar imma aħna mhux qed nagħmlu tajjeb għaliha u mod mħaffef. Ovvjament eh, dejjem il-pożittiv minna imma għaliex hemm ħafna pajjiżi li għandhom bħala qan in newtralità tal-karbonju fl-2050 il-President tal-Kummissjoni tal-Ġejjin jagħmlet ta' bħala priorità ta' ħafna soluzzjonijiet li jistgħu jeddalu mill-aktar fis pa' tnaqis eh, tal-bastimenti tal-tfelixa tal-bastimenti l-kbar jew inkella nġessu aħjar l-enerġija tal-bini għaliex dan jiġi msaħħan iż aħna rridu li l-effezzjoni li effett eh, il-gassijiet effett serra eh, rridu naraw kif naqsuha mill-lum għall lada jekk irridu illi naqsu il degri il-grad tal-dinja b'1.5% tal-aħħar tas-seklu kull nofs degree, grati Celsius jot. Aħna pal Unjoni Ewropea rridu nkunu maqodin, rridu mmexxu l qodim u nħidu riddi fidnejna f'dan ir-rigward. Grazzi. For one minute, uh, Monsieur Jadot. Għal minuta, Monsieur Jadot. Merci, euh, Madame la Présidente. Grazie il-urġenza li qed nitkellmu dwar hawnhekk mhijiex urġenza ta' diagnostika jew riċerka xjentifika aħna nafu wkoll. Den hija nħabba l-emerġenza ta' azzjoni, azzjoni, azzjoni, azzjoni. U jiena qed istaġeb, Kummissarju Wattinger, kif inti qed tituna rendikont tal-Kummissjoni Hirġa bħala roadmap tal-urġenza tal-azzjoni klimatika l Europa mhijiex qiegħda fit-triq it-tajba dak li ftehim ta' Pariġi, il-proposta tal-Kummissjoni tiegħek fuq il-kwistjoni ta' politika agrikola komuni qed issaħħa il-gassi ta' effett serra, qed issaħħa it-terz tal-biodiversità. Allura aħna suppost qed nagħmlu eżattament l-oppost. Inti qed taf qed tappoġġa il-ftemiet illi joqtlu l-klima qegħdin u jipparteċipaw ukoll fil-til tal-biodiversità. Aħna qegħdin nużaw eluf u biljuni ta' ewri għal banek biex insolvawhom. Ejja nużaw dawn il-biljuni għal klima. Il-Bank Ċentrali Ewropew, il-ERB jistgħu jaħdmu flimkien biex jifinanzjaw pjan kbir ta' investiment. Huma il-setta hija fil-akwist, huwa fil-flus. U hekk nistgħu neħilsu minn Putin u oħrajn. Aħna rridu naġġeċu għal ġitta tal-Ewropa, rridu naġġeċu għal ġitta l klima irridu rrida politika. For one minute, Madame Grisse. Onorevole Grisse. Merci, Madame le Président. Grazzi. Eh, Sina President, kollegi, aħna l-koll naqblu eh, li eh, għanna stat ta' urġenza u li għanda tiġi bżon dikjarata. U aħna però mux l-istess naqblu fuq l-istess ta' miżuri u l-efficienza tagħhom fuq il-aspett unpat aħdar. Kif nistaw ikonna font ta' 1000 biljun jekk unbat aħna laqas biss nistaw nifinanzjaw Green Fund ta' xar darbit inqas. Eh, aħna kif eh, nistaw namlu dan fi skuża ta' ekoloġija. Aħna irridu nidentifikaw il-mod kif il-demografija qiegħda tikber bħala dramma ekoloġika. Mbagħad irridu naqsu l-influssi kummerċjali sabi ni sabiex innifokaw fuq il-produzzjoni biss kooperazzjoni lokali nazzjonali flimkien ma' għanijiet konkreti li aħna nistaw namlu tajjeb għan sfidi ekoloġiċi. Grazzi. Għaddu s onorevoli Zaleska. President, Komissarju, kollegi, dispjaċini nara li għaw ftit nis fil-kamra. Iż-żaza huma dawk iċ-ċittadini li jiddemostraw mm, qed jippretendu eh, dat tip ta' Eh, dikjarazzjonijiet mm, bil-passjoni dak li huma jixtiew jisimgħu huwa pjanijiet konkreti li jiġu appoġġjati f'forma finanzjarja Dak huwa għandu jkun il-punt. Mm, Laqqas biss għandna l-kummissarju tal-kolleġġ eh, ta' kummissarju sħiħ Sur Macron li għandu jibgħat eh, kandidat ġdid biex inkunu nistgħu nitkellmu mal-kulleġġ ta' kummissarji eh, sħiħ komplet biex nitkellmu dwar azzjonijiet konkreta. Ġat l'abna l sur Mams. kif ħajkunu l-atti ta' klima, kif ħajqastam il-flus għal ħarsin tal-ambjent, ma ma tanix risposta. Nisperaw li nkunu nistgħu naħdmu fl-imkien, verament naħdmu fl-imkien għal ħarsien tal-ambjent. Grazzi. Noddu sa l-onorvulu ħazi kamp minuta u nofs. Grazie għafna. Kull minuta hija importanti meta d-dar tiegħek qed Għal ħafna snin snin tal-limna tkellimna dwar kompromessi waqt li d-dinja għet inħaraq. Għanna problema verament gravi u għanna bżon dikjaraw emerġenza l klima u l biodiversità Palissa, miljun speċi qegħdin appunt eh, li imutu għandna bżonn li ġildu fuq kull front fil-pjaneta kollha. U kif inhu possibbli li l-Ewropa <clears throat> tagħti biljuni għal mm, programmi li mhumiex favur l-ambjent, għal proġetti li huma terribbli għall-ambjent. L-Ammazzonja qed tinħaraq għax aħna rridu l-laħam tagħna u l-produzzjoni ta' bejjema tal-laħam joħloq iżjed eh, gas tas-serer minn kwalunkwe ħaġa oħra. Struttur minn mażmeriċ jada dan. Kif ħanaslu għal dawn il-miri jekk l-industrija tal-laħam mhix parti mill-istampa spejjeż għal tibdil fil-klima nistgħu naqsuh bin-nofs hekk aħna naqsu il-konsum ta' ħut, laħam u mmorru iżjed lejn il- ħaxix u frott. Il-sistema ta' sussidji li teżisti bħalissa ma tagħmel l-ebda sens. Grazzi, President, issa ngħaddu għas l-Onorevoli Rona. Dibattiti kolli fuq it-tibdil fil-klima jitkelmu dwar apokalipsi jekk aħna ma nbidlux il-ħajja tagħna. Tat-tip ta' alarmizmu ġaġ kien jeżisti wkoll eh, f'Monreal fejn kien hemm gwerra nukleari u ħaj jiżdiedu berba gradi u nofs aħna ġa għaddejna l-fuq minn nofs minn dak il-laqa ta' Montreal kull marajna huwa 0 minqas minn wieħed fil-mija. Ħasbu li hemm bżonn li jitfaw eh, rmiet fuq eh, l-artiku biex eh, ikasħuhom fuq daw sunspots, il-ċiklu ta' Melankovic u l tisħin antropoġemiku Imma l-impatt iżjed importanti fuq il-klima u fuq l-spesa tal-enerġija, il-ħajja tagħna u d-dekarbonizzazzjoni fissel li aħna neħħu l-industrija. U dawn eh, eh, jett jipretendu li jkollna eh, sustidi għal kumpaniji li ma joħol u lebda introjtu biex nkunu nistgħu nifinanzjaw is-servizz pubbliku. Dan iż-żmien niftakruh bħala l-iżjed eh, żball kbir li kien sar minn gvernijiet. L-Onorevoli McGinnis għal-minuta nofs. Grazie ħafna President, grazzi kollegi, aħna għedin piuttost mdejqin ninsew li fid-dinja l-affarijiet isiru. Eh, l-awtorità lokali tiegħi kellhom kors fuq il-tibdil fil-klima l-impjegati tagħha u konsuliri tagħha il-territorju ta' rib għandu grupp ta' enerġija sostenibbli u ta' jaħdmu fil-livell eh, lokali biex jipprovdu eh, għajnuna biex n-nis jirranġaw darom. Id-dinja qed tagħmel eh, azzjonijiet imma għandna bżonn nagħmlu iżjed, imma kif ħanamlu da? Hemm ħafna ah, Eh, nis li għajdu bxet namlu, dak li għanna bżon namlu, għanna bżon inqas minn dan, aħna għet nifirdu setturi u nifragmentaw setturi, specialment dak l-nċasaw il-bidja, li xtiqnajt forma ċara li l-bdiju għandhom jafu li għandhom bżon jihdu azzjoni, ma jkintlom tajdu li huma ma l-problema, ma jistax ikunu parti mis soluzzjoni li nkunu noqogħdu attenti bil-lingwaġġ tagħna. Bdiewa għanna fissimum huma f'sitwazzjonijiet diffiċli u m'għandhomx sens ta' direzzjoni, għandna bżonn intuhom direzzjoni, għandna bżonn bidja eh, għaqlija, għanda eh, agrikoltura ta' konservazzjoni, għanna bżonn iżjed, politika iżjed eh, ta' iżjed sens fil-bidja, imma għanna bżonn li nibatu sinjali ċari aħna basanna għal situazzjoni fej liġi ta' kompetizzjoni wasal dan il-70% tal-bidja globali hija il-kontrat minn tliet kumpanija, 90% minn erba' kumpanija. U eh, eh, l-bejja kbar, il-supermarket kbej, jikontrollaw 60% fil-mesa, aħna għanna bżon nirranġaw da kollu qabel manħa nirranġaw l kustjonijiet tal-tibdil fil-klima. Grazzi. L-onorvi Bonafea 20 minuti. Eżis kollegi, li llum għandna emerġenza klimatika u ekoloġika hija xi ħaġa li qed ittieħed eh, bis-serjetà anke minn hawn ġew. U t-temperaturi qegħdin juru f'dawn l-aħħar 50 sena qed jaslu f'livelli bla preċedenza. Għandna avvenimenti wkoll fit-temp li ħafna drabi qegħdin ikunu Eh, katastrofiċi. Għanna diversi projezzjonijiet li juru li l-affarijiet sejrin għall allura jekk irridu insalvaw il-pjaneta u l-ħajjiet ta' ġofija rridu nibdlu il-modell ta' żvilupp. Illum irridu noqogħdu attenti noqogħdu u li nipproteġu dak li diġà għandna il-biodiversità u l-ambjent. Għandna bżonn nimxu lejn enerġija nadifa u s-suġġett qawwi tal-mobilità b'mezzi ta' trasport li, li mill-inqas possibbli anke mudelli ġodda ta' mobilità li, tkun maqsuma bejn in-nies ukoll. Pot, eh, modelli ta' konsum ukoll rridu naħsbu għall-ekonomija ċirkulari u l-possibilità li nimpjegaw iżjed nies fil-każ tal-iskart u mill-iskart hija ngħaddu għal xi prodotti oħra. Imma jekk aħna ma rridux noqogħdu niċċajtaw bl-affarijiet li għandna quddiemna. l-impenji li saru mill kummissjoni ġdida hemm bżonn jiġu iffinanzjati u jsibu l-budget u nagħlaq billi nikkwota il-laureat ta' premju Nobel u aħjar nieħdu ħsieb kura tal-pjaneta tagħna. U allura ejja nieħdu kura issa tal-pjanat tal-pjaneta mhux għax qalet hekk Greta imma għax hemm bżonn dak il-futur tagħna for one minute. Grazie ħafna. Naddu s-sal-onorevoli Stefanizzo għal-minuta. Signor President, kull darba nitkellmu nitkellmu dwar tibli fil-klima din il-kamra nħares lej il-gallerija żgħażagħ għax aħna nitkellmu dwar dwarhom il-ġejjini tagħhom. Messaġġ tiegħi huwa li l-Unjoni Ewropea hija ġgant dak li huwa biex tnaqqas eh, u timmitiga t-tibdil. Nimma fl-istess qed tagħmel mhux qed tagħmel ħafna biex tadatta ruħha għal dawn tibdil imma tibdil fil-klima qed isir u qed jiġri bħalissa imma ma tantx qed naddattaw. La biex naddattaw id-djar, la biex nevitaw migrazzjoni tal-klima, biex niblu d-dikes biex ma jkun hemm xarar, nimmanġaw il-foresti u namlu ħodor il-soqfa tagħna memx kontraduzzjoni bej mitigazzjoni u adattazzjoni. Fi Franza li wieħed jiżola d-djar eh, biex eh, tnaqqas l-emissjonijiet u għaw kol forma biex tirranġom għattibli tibli klima. Palissa 3% biss eh, tal-MFF għandhom ċasmu ma l adattazzjoni Fil-MFF li jmiss għanna bżon li nam poġġu flus biex naddattaw. Grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Bloss għal minuta. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Il-krizi tal-klima miex katastrofa eh, tal-klima. Hija ħaġa li eh, ħloqni aħna u riżultat tal-politika ħażina. Eh, ħajkun jekk ma nbidlux dar fuq minn 4 miljun ħajkunu fit-triq ħajkunu fit-triqat jiddemostraw dawk, ringrazzjaw dawk kollha li ddemostraw kull kull nar ta' ġimgħa għax huma qalu runa forma ċara ma nistax noqogħdu nkomplu nelabu b'di għandha bżonn ikollna dikjarazzjoni ċara min-naħa tal-kumitat wi punt ħamsa miljuni huma eh, investiti f'proġetti ta' dannu għall klima Aħna qed nilagħbu. Eh, isux xejn importanti għandna bżonn navanzaw b'forma effikaċi, imma dibattitu mhux biżejjed għandna bżonn azzjoni. Thank you very much. Grazie ħafna. Għal minuta l-Onorevoli Limer. Jekk dawk li huma neurotiġi dwar il-klima jitkellmu dwar katastrofi dejjem huwa dwar CO2 u daw l-aħħar 150 sena hemm raġuni tajba għal dan. Jekk inti tħares lejn l-istorja tara li l-kontenut ta' ta' CO2 kien ħafna iżjed minn dak li eh, hemm bħalissa. Mem lebda koordinazzjoni bejn CO2 u temperatura. Dik eżempju l-idea li eh, ta' mit BPPM ħat wassal għazida fit-temperatura ta' 0 gradi dan jfisser fi żmien id-dinosawrju fej il-konċentrazzjoni ta' CO2 kienu fuq eh, minn 2000 jiġifieri 1600 iżjed għolja minn dak li hija bħalissa. Il-temperatura suppost kellha tkun ħafna iżjed għolja xi 50 grad. Naf, ħafna ċifri jgħid il-kellim eh, huwa wisq għal nies fil-politika, it-tibdil fil-klima huwa regola u mhux l-eċċezzjoni jekk aħna naddattaw li għandna bżonn huwa naddattaw għat-tibdil tal-klima. Għax inkell kull ma tista' huwa titlef kontra l-klima. Naddu issa għall-Onevori Teret. Grazzi ħafna. Naħseb li kollha nisimaw dak li qed jitqala hawnhekk għax kulħadd jitkellem dwar ix-xjenza imma hawnhekk qed nitkellmu dwar mafja. Kollox eh, għandu x'aqsam ma' ideoloġija mhux qed nitkellmu verament f'sens komun. Qegħdin kull darba żiet imbedin nkunu razzjonali, qegħdin nkunu żiet nitkellmu forma ideoloġika u forma radikali, nitkellmu dwar l-emerġenzja tal-klima kollox huwa ġa kargat bl-ideoloġija f'dan id-dibattitu. U dan kollu li għandna bżonn huma eh, assistin ġodda li qed jitfaw il-barra daw kollha li jkollhom pożizzjonijiet oħra jew joffru affarijiet oħra. Kulħadd għandu bżonn jagħmel sforz biex ma nippermettux biex daw il-fanatiċi, daw il-qassisin